Riprendiamo i lavori. Inkomplu bxolna skont l-agenda għanna diskussjoni konġunta dwar l-adezjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni għal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali kif ukoll il-Qorti Kriminali Internazzjonali l-Istatut ta' Ruma. U għanna r-rapport ta' Ramon Auregi Attondo tal-dak xaqsam il-rapport wara aspetti istituzzjonali tal-adizjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni Ewropea għal protezzjoni tad drittijiet tal-bnedmin u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll istqarijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni il-konferenza ta' analiżi tal-Istitut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala, l-Uganda. U għalhekk jiena ngħaddi minnu fih għal rapporter Jawregi għal erba minuti jekk joġbok. Muchas gracias, señora presidenta. Grazie, signor Presidente, signor Commissario, signor Rappresentant tal-Konsil, naħseb li hawnhekk għaddin f'ġurnata importanti ħafna. Iva, naf li f'din il-Kamra dejjem